Rridu neliminaw l-istereotipi fuq il-sessi li għadhom joħolqu fl-Unjoni Ewropea dawn l-atteġġamenti ta' mibeda nisa violenza verbali u fizika aħna l-irġiel rridu niġġieldu sabiex inkunu dawk li garantixxu il-drittijiet tan-nisa. L-istrateġija proposta għandha il-valuri li aħna se nagħtuha u kollox jiddependi mill-azzjoni tagħna. Grazzi. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Maksymilian Krach, czas wystąpienia. Grazie ħafna, kellem li jmiss Sir Krach għal minuta. Grazie ħafna, Sinjura President. President Amerikan Ronald Reagan għal illi high up from the government are here to help you. Issa, għedin nitkellmu fuq kwistjoni li qed taffettwa lin-nies u uh, il-proposta hi illi noħorġu bi strateġija tagħna tal-Unjoni Ewropea u uh, fija xfija l-istrateġija tajjeb jew ħażin din hija xi ħaġa ħażina għaliex qed nintervjenu fil-ħajja tan-nies u uh, hija xi ħaġa totalitarja u mhix liberali. Kif rajna, hawnhekk qed nitkellmu fuq test abbozzat illi qed hemmhekk biex ikisser lill familja u qed jaħdem għal stat soċjalist u għalhekk aħna kontrih. Grazzi. Il-kellima li jmiss is-Sinjura Peter Hansen. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Grazzi tal dan l-abbozz, qed nieħu ħafna nara illi qed toħloq din l-istrateġija. Nittama li b'din l-istrateġija ma nibatux biss messaġġi eh, fil-vojt imma li nindirizzaw eh, il-problemi b'serjetà kbira. Importanti illi aħna eh, naħdmu mal-erba kontiniri tal-Ewropa favur nisa M'hemmx l-aċċess ħieles tal-abort madwar l-Ewropa kollha u mhux in-nisa kollha huma protetti mill-Konvenzjoni ta' Istanbul u postit fejn anki jitħallsu inqas mill-kollegi rġiel. Eh, issa, dan huwa l-ewwel pass, it-tieni pass tkun leġiżlazzjoni konkreta biex inbidlu l-affarijiet, m'għandniex nibżgħu mis-sanzjonijiet għaliex qed naraw b'moċar dinja xi ħaġa meħtieġa. Jiena ħerqana sabiex nara x'inhu mal-passi li jmiss. Grazzi. Grazzi ħafna sanaddu ngħaddu għas-Sinjura Hubner għal minuta. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, kollegi, l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi hija kwistjoni ta' ġustizzja għan-nisa anki fil-aktar punti eh, eh, fis-soċjetajiet naraw li importanti li dawn, dawn il-punti jitresqu fl-aġenda. Il-bidla mhux dejjem isseħ però u eh, l-politiċi jitkellmu fuq l-ugwaljanza imma ma jasux għal-fatti jekk l-Ewropa tixtieq li tasal għal eh, miri strateġiċi tagħha, ma nistgħux ma nistgħux ma nużawx nofs il-popolazzjoni tagħna jekk aħna nixtiequ illi eh, il-Konferenza tal-Ewropa tkun ta' bidla, irridu nisimgħu l perspettiva tan-nisa bħala ċittadini irridu mor l lin mill-Unjoni Ewropea u rridu noffru solidarjetà tagħna għal dawk li qegħdin jiġġieldu għal gwaljanza fil-kuntest kulturali tagħhom. Il-proposta tal-Kommissjoni hija huwa punta palazzjoni imma huwa sinjal li l-Ewropa qatt ma ħataq ta' qalba għall-ġustizzja u gwaljanza u jiena bħala mara f'dan il-Parlament nemmen li l-Ewropa verament tista' tkun ta' tama għal ħafna nisa. Grazzi ħafna. Issa nadu Sur Biedron għal minuta. Przewodnicząca, miałem wystąpienie z innej perspektywy. Grazie ħafna, Signora President. Jena kelli diskors preparat, pero kellu perspettiva differenti, issa din nipparteċipaw eh, f'dan id-dibattitu eh, l-iktar li tkellmu ma' nisa u qed naħseb kull darba li nitkellmu fuq eh, il-flus jew il-bombi jew inkella affarijiet militari. E, ħafna drabi nitkellmu anzi jitkellmu l-irġiel, imma mbagħad meta nitkellmu fuq dan is-suġġett fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, jitkellmu n-nisa l-iktar. Jiena naħseb illi kieku din l-istrateġija kienet tiffoka wkoll fuq eh, l-irġiel naħseb li din l-istrateġija kienet ilha li tgħaddi mill-Unjoni Ewropea. Eh, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq nisa, qegħdin nitkellmu fuq eh, omna, fuq u li dzina, anka fuq in-nannit tagħna li se jkollhom pensjonijiet iżgħar li anka f'ħajjithom ikunu qalaw inqas flus minn nisa. Allura ħan appella lill kollegi tiegħi u anka l kulmijat fil-politika b'mod ġenerali ejja nkunu solidari ma' dawk in-nisa illi qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom għaliex dan se jaffettwa lin-nisa kollha illi nafu aħna mod personali. Grazzi ħafna. Għandek mistoqsija blue card taċċetta? Thank you for this uh, statement. Grazzi ħafna ta' din id-dikjerazzjoni. Jien għandi mistoqsija. X'taħseb li jistgħu jagħmlu l-irġiel biex iħeġġu ktar lin-nisa u taħseb li hemm bżonn iktar azzjoni minn naħa ta' eh, l-irġiel? Jew x'inhi l-opinjoni personali tiegħek fuq din il-kwistjoni? jew anka aħna bħala nies fil-politika x'nistgħu eh, nagħmlu sabiex in-nisa jkollhom rol iktar b'saħħtu eh, fil-lat politiku anka fil-partit tagħkom stess. Grazzi ħafna lura għall-Onorevoli Biedron. Dejjem irridu niftakru illi hemm ħafna nisa il qegħdin jaqgħu lura u aħna għandna responsabilità għalihom bħala nies fil-politika. Aħna bħala irġiel fil-politika għandna seta e, biex aħna nolzaw l-nisa fil-qasam fil qasam tal politika ħalli jkunu ugwali, jkunu bħalna. Dziękuję, panie pośle. L-Onorevoli Simeska, minuta. Grazzi ħafna. Sinjura President, Sinjura Kommissarju, jider illi qegħdin f'paradoss. Fuq naħa għandna il-pressjoni pubblika li dejjem qiegħda tiżdied favur l-ugwaljanza u mbagħad għandna l-sitwazzjoni ekonomika fl umru ta' stati membri, pereżempju nħarsu lejn ċifri u anke l-indikaturi ekonomiċi, ħafna indikaturi eh, naraw li nisa jmorru eh, għallar 16% inqas pereżempju f'termini ta' salarju, jew inkella anka mhumiex rappreżentati daqs l-irġier eh, fil-boards ta' amministrazzjoni u inkella ta' ġestjoni Di miex sempliciment kwistjoni ta' ideoloġija, imma hija kwistjoni ta' ġustizza umana bażika kif nistgħu nittolleraw sitwazzjoni fejn nofs iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx l-istess opportunitajiet, l-istess status, l-istess mm, dinjità u għalhekk nittama l-istrateġija li qegħdin tħejju tgħinna nindirizzaw din il-pressjoni pubblika b'strateġiji konkreti. Il-kellim illi miss Ija l-Onorevoli Galvez Munoz. Signora Kommissarju, kontenti aħna illi iza se, se tippreżenta strateġija l-ugwaljanza bejn is-sessi u anki illi se jkun hemm miżuri konkreti pa' trasparenza fil-pagi. Imma hemm bżonn illi dan eh, dal suġġett ikun integrat fil-politiki kollha li sa issa ma kienx hemm gender mainstreaming fil-politiki Ewropej, kien hemm iktar minn politika waħda dwar da suġġett imma xorta waħda qed naraw illi n-nisa fil-post xogħol mhumiex indaqs mal-irġiel. M'hemmx gender mainstreaming fil-politiki Ewropej u jekk dana ma jsirx ma se nagħmlu progress. U fil- politika ekonomika wkoll l-ugwaljanza tan-nisa hija nieqsa. Kummissarju Dalli, ejjew niżguraw illi daw l-affarijiet jingħataw importanza fil-Parlament Ewropea Ewropew hemm netwerk ta' gender mainstreaming fil-kumitati kollha illi verament se huwa illi kulħadd ħerqan li jaħdem miegħek sabiex ikonna Ewropa li tkun ferm aktar um, ugwali u ġusta. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Radka Maksowa. Czas... Grazzi ħafna. L-onorevoli Maksova għal minuta. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, jena nir nirringrazzjak ta' din l-istrateġija din dan mhuwiex eh, suġġett faċli illi għandek li tippromovi din l-istrateġija biex dan ikun jista' jimxi l qudiem irridu nneħħu l-iżblokk li hemm fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul. irridu nifukaw fuq dan, u rridu niddiskutu dan anka b'mod eh, ħieles, anka id-direttiva kontra l-diskriminazzjoni wkoll ma tix tibqa' blokkata. Appell ukoll fuq l-edukazzjoni, fuq l-iskejjel, illi anka nibdew bl-edukazzjoni fost it-tfal żgħar ħafna għaliex minn jekk aħna ma nibdlux is-sistema tal-iskejjel kif issir l-edukazzjoni jekk aħna ma nispjegawx li tfal żgħar u żgħażagħ li l-ugwaljanza hija importanti għas-soċjetà u anka għall-ekonomija anke la ma naslu mkien. ponad 20 e, osób Mela, għanna aktar minn 20 persuna eh, li jishtiqu jitkellmu, kull manna 5 minuti, jekk aħna ma nżommux ma l-iskadenzi mhux possibbli, però ħana ti ċans il kulħadd. Jekk joġobkom żommu d-disciplina, nissa nagħti l-kelma l-ħames persuni biex aħna nkonna minuta kull wieħed, però jħan prova nagħti opportunità l kulħadd l-ewwel persuna is-Sur Fitzgerald. E, thank you, e, Commissioner. E, Grazzi ħafna, onorevoli Dalli, tal-li ġejt hawnhekk. Tkellimt fuq din l-istrateġija. Dan huwa punt importanti ħafna għandna din il-priorità min-naħa tal-Kummissjoni l-ġdida. Jiena Nemmen, dan ma tistax tagħmlu waħdek, għalhekk huwa importanti li kull kummissarju jħares lejn din il-kwistjoni u li anke li jkun hemm dan l aspetta ta' mainstreaming Jiena nikkondanna il-kustjonijiet li smajna kam il-kollegi għanna riski ġodda u irridu nqodu attenti anke għal dak li qed isseħħ eh, fil-tibdi tal-klima, anka il-diskrepanzi li jeżistu fuq eh, fis-salarji u anka fil-pensjonijiet u anka naraw l-aspetti ta' budget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 ikun fija miri u anki rizorsi sabiex tkun tista' tiġi implementata li xinkella se jkun biss klim firaħ miktub fuq il-karta. Għanna bżonn ta' strateġija li tiġilet kontra il-problemi u biex neqirdu il-problemi li irridu jieqfu bħal violenza domestika, strateġija li tħares il-qudiem u tiġilet kontra l-inugwaljanzi anki fil-professjonijiet teknoloġiċi bil-parteċipazzjoni sbilanċata ħafna bejn nisa u rġiel, aħna nittamaw li din il-strateġija għandha tkun integrata fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea li ma jkunx hemm diskriminazzjoni li u illi tintuża wkoll fi sħubijiet internazzjonali tista' serraħ fuq l-appoġġ tagħna, l-kritika tagħna u l-parteċipazzjoni tagħna wkoll. Grazzi. Bardzo proszę panią poseł Bilbao Barandika. Jedna minuta. Grazie President Kommissarju. Il-valur li tista' tagħti l-Unjoni Ewropea għal din is-sitwazzjoni huma erba l ewwel nett irid ikun hemm standards minimi fl-istati membri kollha kemm fil politika kontra d diskriminazzjoni u anki l prevenzjoni tal-inugwaljanza u anki l-vjolenza tal-ġeneru għalhekk hemm bżonn li neħdu azzjoni serja, mbagħad iridu ntejbu l-istatistika u l-indikaturi sabiex l-evalwazzjoni tal-politiki ssir aħjar. Il-ġlieda l-ugwaljanza titlob kriterji globali u qrib ta' ċittadini u l-livelli lokali u reġjonali rridu jkunu inklużi wkoll, rridu nqajmu koxjenza u napplikaw idejat globali li ħadmu sabiex inbidlu l-istereotipi li qegħdin ikomplu jsaħħu l-inugwaljanza għadna kif għadna illi għanna emerġenza klimatika, seklu ta' eh, violenza. Eh, fl-istat membru tijaj inqatlu zewċ nisa daċxar bis, għallek għandu bżon għandu issa najdu kolli għan emerġenza l-ugwaljanza. Għani Silvia Sardone, barzo proszę. L-Onorevoli Sardone. Grazzi, siamo qua para ripari. Aħna edin għamnek biex nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f'pajjiżi fl-Italja biserba serba fil-mija tal-amministraturi huma nisa minkejja il-livell tal-edukazzjoni huwa għoli ħafna hawnhekk tkellimna dwar differenzi fil-pagi. Jiena ma naħsibx illi s-soluzzjoni huma il-kwoti, jiena ma rridx inkun meqjusa bħal xi panda jew xi ħaġa li għandha tkun protetta li xina marra, jiena nitlob illi nkun eh, apprezzata l kapaċitajiet tiegħi u l-kompetenzi li għandi u jekk jien aktar kapaċi minn raġel illi nitħallas iktar minn raġel mhux daqsu u għalhekk jiena nalaq billi ngħid illi rrit illi nevitaw din il-kampanja ta' bejn n-nisa u l-irġiel illi noħolqu l-kwoti favur n nisa u nittrattaw l-nisa bħalli kieku kienu xi riserva. Le, għandna nkomplu avanzaw l-idea ta' nisa bħala persuni, napprezzaw il-kapaċitajiet tagħhom u nippremjawhom meta jkun ħakom. Grazie. Dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Hanna Neumann. L-Onorevoli Neumann. Sinjura Dalli, jina nieħu pjaċir li qed tpoġġi daqshekk enerġija f'dan il-proċess ta' strateġija. Jiena kuntenta wkoll li r-riżoluzzjoni li sa' nivvotaw fuqha għada għandha wkoll din id-dimensjoni politika b'saħħitha illi hija bbażata fuq solidarjetà lejn in-nisa. Iktar ma jkun hemm nisa fuq mejda ta' negozjati, iktar ikun hemm paċi u iktar iżomm il-paċi. għanna delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmorru barra mill-Ewropa li huma rġiel biss. Din hija xi ħaġa tal-mistħija. Din l-istrateġija m'għandix tħares biss lejn il-politika interna u noqogħdu nippuntaw subajna lejn ħaddieħor imma nħarsu lejn l-istrutturi tagħna stess. Aħna bħala ħodor għandna appoġġ għal dan u mhux dak biss u nixtieq li dan titimxi l-qudiem anke b'ċerta kuraġġ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tomasic. in-nisa hemm bżonn illi jkollhom id-drittijiet kollha li għandhom l-irġiel. Din hija l-bażi tal-ugwaljanza soċjali. Kulħadd għandu jkollu il-vantaġġ ta' opportunitajiet, l-istess kundizzjonijiet u anka li jażel il-ħajja li jixtieq. Però l-opportunitajiet l-istess ma jfissux l-istess riżultati li n-nisa u l-irġil jagħmlu l-istess xogħol bl-istess eh, paga ma jfissirx li n-nisa sa jitħajru iktar jieħdu dawk l-impjiegi hemm ċerta affarijiet illi huma bażati fil-bioloġija, mhux billi naħdmu fuq il-limiti soċjali, eh, mhux ħanamlu n-nisa u l-irġiel ħajġiġu l-istess għaliex in-nisa u l-irġiel mhumiex l-istess, però xorta jkollna id-drittijiet ugwali. Grazzi ħafna l-onorevoli li jmiss. Dalli. Equality for women is a pipe dream unless women have control over their own body. Jiena inħoss illi sar ħafna progress f'ċipru anka fl-Irlanda bħala ċesta pereżempju ta' għall-abort, però hemm ħafna pajjiżi fejn qed jiġu rtirati ċerta kisbiet Prekonduzzjonijiet illi qegħdin eh, jiġu applikati fuq il-deċiżjonijiet tan-nisa u anke proibizjonijiet fuq l-abort. Dawn huma affarijiet li rridu nqogħdu attenti għalihom. Hemm forum differenti ta' diskriminazzjoni fosthom pereżempju dawk li huma fil-gruppi tar-Rom pereżempju. Huwa skandlu illi aħna pereżempju fil-Bulgarija għandna nisa Rom illi huma segregati għalihom ma jistgħux jużaw il-, il We need legislation outlawing such discrimination and we need to facilitate. ta' faċilitajiet bażiċi u għalhekk din it-tip ta' limitazzjonijiet iridu nillimitawhom kemm jista' jkun. Pan poseł Lefteris Kristoforu, bardzo proxi jedna. L-onorevoli li jmiss. Kristoforu. Irrid ngħid li Fil-diskorsi preċedenti tija jiena kont għat li jiena verament nixti illi nkunu aktar ma, ma għal għalfej komplu niddiskutu dan is-suġġett, jiena naħseb illi hija verament affront illi fl-2020 fih dan l-Unjoni Ewropea li aħna tant aħna gburin bija għal valuri tagħha u l-avanzi li għamlet illi għadna hawnhekk niddiskutu dan is-suġġett bħalli kieku kien xi ħaġa illi huwa xi qan illi rridu nilħquh. Dawn is-snin kollha jiġifieri għadna ma lħaqniex dan il-għan. U jiena nixtieq verament nifraħ lill kummissarju dalli għal din l-inizjattiva naħseb li iva l-Unjoni Ewropea fl-aħħar għandha tagħmel pass il qudiem tieħu miżuri konkreti sabiex tapplika dawn il-miżuri fil- pajjiżi differenti jekk le, irrid ikun hemm sanzjonijiet u approċċ budġetarju wkoll u jekk possibbli forsi jkollna direttiva wkoll Ewropea għaliex huwa assolutament inaċċettabbli li fl-Ewropa illum M'hemmx ugwaljanza aħna ma nistawx nimmaġinaw Ewropa din il-vjolenza kollha fuq in-nisa u din l-inugwaljanza rridu niġġieldu kontra tagħha. Minuta. Is-Sur Ħajżel għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjora President. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha tkun eh, ispirazzjoni għall-Stati membri kollha, għandha tkun impenn politiku mill-inqas tal-istati membri u anke f'ċerta oqsma jrid ikun hemm ċerta strumenti vinkolanti. Mhuwiex aċċettabbli li nisa jaqilgħu nqas flus u li għandhom pensjoni iktar baxxa mill-irġiel. Ħafna setturi eh, anke pubbliċi fl-istati membri dawn ukoll iridu nħarsu lejhom, iridu nħarsu wkoll lejn ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u anke dik privata għan-nisa. Lin-nisa jkollhom aċċess aħjar biex biex ikun hemm eh, biex jużaw anke jibatu tfal tagħhom pereżempju fil-preschools jew kalla f'xi ċentri fejn jieħdu it-tfal. Semmejna wkoll diskriminazzjoni kontra n-nisa Rom, din hija xi ħaġa li tiġi wkoll indirizzata mill-aktar fejs possibbli rridu niġġieldu kull forma ta' violenza, dik domestika, dik eh, sesswali, anke fuq il-post tax-xogħol u kull tip ta' sfruttament li n-nisa tintaqa' magħhom ta' kull kuljum. Milan Birklec. Is-sur Birklec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Diskriminacija večine evropskih državljank v vseh sferah družbenega, političnega, gospodarskega in zasebnega življenja Id-diskriminazzjoni tal-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej Mm, kemm fuq il-post tax-xogħol jew inkella fil-ħajja privata mhijiex aċċettabbli din anke ma timxix mal-drittijiet fundamentali tal-liġi eh, Ewropea. tem parlamentu L-inugwaljanza bejn il-ġeneri għandha titpoġġa bħala priorità. Anka issa li risqa il-ġurnata internazzjonali tan-nisa fejn iċċelebraw in-nisa f'Marzu. Ma nistgħux noqogħdu nitkellmu biss. il-PPE u anka membri oħrajn eh, ivvotaw kontra ħafna dispożizzjonijiet fuq l-ugwaljanza bejn il posta xogħol u anka dik privata għalhekk hemm bżonn affarijiet li aħna eh, f'din l-istrateġija mm, ma, tkunx bażata biss fuq il-klim. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Uh, I come from... Grazzi ħafna, Signora President. In-nisa mhumiex eh, imħarsa kif suppost kontra l-vjolenza, nisa li jgħixu fil-villagġi li mandomx aċċess għal kura tas saħħa fejn in-nisa irridu jieħdu ħsieb it-tfal, wieħed fil-mija biss l irġiel jieħdu il-paternity leave. M'hemmx abort fil-pajjiż tiegħi, l-abort legali. Eh, anka diskriminazzjoni kontra nisa eh, bil-ċerta disabilità, anka nisa eh, ta' nisel eh, musulman, sfortunatament dawn in-nisa m'għandhomx aċċess għad drittijiet fundamentali tagħhom. L-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun li jkun hemm standards uniformi, li jkun hemm anka standards aħjar fl-istati membri kollha. Dik għandha tkun il-mira ta' din l-istrateġija. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu komisji głos zabierze pani komisarz. Grazzi, sa il-Komissjoni, il-Komissarju Dalli. Thank you. Thank you all for Grazzi ħafna tal-kontributi validi tagħkom kollha. Iva jassan 2020 u eh, għadna qegħdin niddiskutu id-drittijiet ta' iktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija. Qegħdin nitkellmu drittijiet li huma awtomatiċi għall-irġiel. U għalhekk jiena nirringrazzjakom ta' l-appelli tagħkom sabiex l-irġiel jieħdu iktar parti eh, f'dan it-tip ta' dibattitu fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-koll għandna om Għaw min għandu forsi tfal bniet u għedin nitkelmu fuq nerġanejt iktar minn nofs il-popolazzjoni. U kienaw kollega għawnek raġel li għalli li l-feminizmu mhuwiex biss għal nisa imma soċjetà kollha. U bħalma qal l-onorevoli Biedron, Meta nitkellmu fuq il-gwerra eh, jew l-armamenti, eh, affarijiet li joqtlu nies bħali u bħalek jitkellmu ħafna l-irġiel. Ma nixtieqx li jkun hemm iktar nisa jitkellmu fuq dawn is-suġġetti li tinsemmi, ma inqas irġiel. U iktar nixtieq li niddiskutu kollha kemm aħna l-paċi. So it's it's important that that we point this out and that we we look at gender equality. Allura, irridu nħarsu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala xi ħaġa għalina l-koll, importanti għalina l-koll, għad-dinja kollha. U din l-istrateġija l ġdida sa tindirizza dawn il-ħafna suġġetti illi semmew u anka dak illi issemma fil-linja gwida politika tal-President. Jiena sankun ambizjuża fl-agenda tiegħi biex niġġielet kontra kull tip ta' violenza kontra n-nies anka dik eh, online u anka sa nippreżenta eh, proposta leġislattiva biex ikun hemm iktar trasparenza fuq il-livelli ta' pagi fin-negozji Ewropej kif ukoll l-organizzazzjoni organizzazzjonijiet anka miżuri mhux leġislattivi oħrajn sabiex nindirizzaw id-diskrepanza bejn is-salarji. Jiena rrid li regolamenti Ewropej jiġu adottati biex niżguraw bilanċ bejn il-ġeneri fuq il-boards tal-kumpanija li xnafu illi iva l-miri jaħdmu. Jiena rrid niżgura wkoll li d-direttiva fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tiġi implementata fl-istati membri. Ehm, u rrid ukoll illi l-inizjattivi politiċi tal-Unjoni Ewropea kollha jiġu analizzati mill-lenti ta' gwaljanza bejn il-ġeneri. Sa niżgura illi din il-ħidma ta' mainstreaming tkun iktar komprensiva u iktar sistematika milli forsi kienet fil-passat. Irridu noqogħdu attenti għal din il-perspettiva meta aħna inħarsu lejn l-isfidi ewlenin tas soċjetà l-aspett diġitali pereżempju jew anke tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika bħalma issemma fid-dibattitu iva qegħdin indirizzaw l-aspett eh, tal-faqar u anke eh, kif jolqot iktar in-nisa milli l-irġiel ħafna drabi dan huwa riżultat tal-inugwaljanza li jintaqgħu magħhom in-nisa u anke tfal bniet f'numru ta' sferi tal-ħajja nisħa għal darb'oħra illi li jien għandi bżonn l-appoġġ tagħkom bħala Parlament għaliex l-ugwaljanza għal ċittadini kollha hija waħda mill-valuri fundamentali li fuq hija msejsa l-Unjoni Ewropea u għalhekk din għandha tkun realtà aħna lkoll flimkien għal ċittadini tagħna kollha. Bardzo dziękuję pani komisarz, zamykam debatę. Grazzi ħafna nalaq dan id-dibattitu. Issa, Sa nimxu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Ta' 64 sessi. Fuq eh, il-punt li jmiss il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal 64 sessjoni tal-Kommissjoni tal-ġnus maquta dwar l-istatus tan-nisa. Nerġa' nfakkarkom fuq il-proċedura tal-KGDI u anka l-Blue Card tistaw tużaw kemm is-sistema tradizzjonali u anka dik elettronika u l-istruzzjonijiet għal din is-sistema tistgħu issibuhom eh, fid-daħla. Eh,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 Din id-dikjerazzjoni hija waħda progressiva, komprensiva u anka ċara fuq id-drittijiet tan-nisa f'numru ta' oqsma tal-ħajja li huma koperti u anka li tindirizza din l-ugwalenza bejn in-nisa u l-irġiel. kem ġejjin minn fejn ġejjin dawn in-nisa f'pajjiżi tal-gwerra, f'pajjiżi li qegħdin fil-paċi, li huma foqra mill-95 il-gvernijiet li jipparteċipaw f'dan f'din il-Magna Karta e-, qed jgħidu li qegħdin jirrispettaw id-drittijiet tan-nisa taħdem l-aspetti differenti tal-ħajja istruzzjonijiet, tal-gvernijiet u anke l-NGOs. u anka l partijiet interessati. 189 gvern ħadu impenn u l-progress tagħhom jiġi rivedut kull ħames snin. Nistgħu nitkellmu fuq l-ugwaljanza bejn is-seta, eh, bejn is-seta tan-nisa u l-irġiel l-arfin ta' drittijiet tan nisa taħt aspetti differenti tal-ħajja dawn l-affarijiet kollha s-saħħa u anke drittijiet riproduttivi. L-aċċess għal riżorsi ekonomiċi, xjenza, ir-riċerka, il-taħriġ vokazzjonali u anke dak li għandu x'jaqsam mas-suq tax-xogħol. 25 sena wara Il-bilanċ mhuwiex b'saħħtu xorta anka pajjiżi fl-Unjoni Ewropea In-nisa mhux dejjem għandhom kontroll fuq ġisimhom stess. Hemm bżonn li aħna jkollna miżuri komuni fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Irridu nkunu reġjun eżemplari anka minħabba li għandna regolamenti li l-om blokkati għal 8 snin. E, hemm anke diskriminazzjonijiet li nistgħu naraw pereżempju fil-lat ta' riklamar e, li dawn it-tip ta' affarijiet huma esklużi mir-regolamenti li għandna. Hemm anke diskrepanza kbira fejn għandhom xaqsmu il-salarji. Nofs miljun mara u nisa huma vittmi tal-FGM fl-Ewropa. Dawn iċ-ċifri huma disgrazzja għall-Unjoni Ewropea u hija tal-mistija fuq il-gvernijiet tagħna. Il-kritika tiegħi tmur lejn il-Kunsill il-gvernijiet illi jitrattaw nofs iċ-ċittadini tagħhom dan il-mod. Sakemm ma jkun hemm ugwaljanza sħiħa il- mażokizmu tradizzjonali qed jipprevjeni li aħna neqirdu struttura patriarkali tas soċjetà tagħna u nkomplu nagħtu valur iktar baxx in-nisa meta nqablu mal irġiel Għalhekk irridu nammettu illi meta naqgħu lura fl-Unjoni Ewropea u anke fl-Istati Membri individwali u anke fil kopplament tad dinja, eh, nkunu qegħdin naffettwaw nofs il-popolazzjoni, ma nistawx aħna ma nagħtux dawn id-drittijiet lil dawn in-nies. Minkejja eh, dan id-dokument vinkolanti aħna sa niġildu favur il-progress, din il-ħajja ġenwina li għandha bżonn tkun f'dan id-dokument, il-ġnus maquda għandha bżonn il-gvernijiet. Et toħloq koalizjoni ta' azzjoni, pereżempju ħansemmi l-Messiku, Pariġi, jina hawnhekk nappella, nappella lill membri biex jivvotaw biex jappoġġaw żewġ emendi tiegħi fuq dawn il-koalizzjonijiet. Hemm bżonn li aħna jkollna parteċipazzjoni tajba fl-approċċ multilaterali. ġnus maquda tibqa' ħajja bil koperazzjoni U jekk naġixxu fl-imkiel, allura fuq livell Ewropew irridu niżguraw illi illi naħdmu fl-imkien b'mod maqut fid-diversità tagħna. Zabieġa sekretar stanu Nikolina. Grazzi, issa nagħtu l-Sinjura Brinjaċ. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-opportunità li naqsmu l-opinjonijiet tagħna fuq il-status eh, tan-nisa. Nixtieq nitkellem fuq il- fuq dan l-status iktar mod ġenerali. L-2030 huwa nitkellmu fuq l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet kollha. Ħadkun is-sena wkoll ta' eh, sena importanti sabiex ikunna igwaljanza ta' bejn eh, sessi. Aħna ħankunu qegħdin eh, qegħdin nċelebraw l-anniversarju tal-Kunsill sabiex ikollhom sigurtà n-nisa u mbagħad anki l-SDGs u il-pjattaforma għall-azzjoni l-ugwalenza ta' bejn is-sessi hija importanti għaċ-ċittadini kollha tagħna mhijiex kwistjoni biss tan-nisa imma hija waħda soċjali u anki ekonomika. Aħna rridu li kulħadd ikun jista' jikkontribwixxi sabiex naslu għal aktar benefiċċji fis-soċjetà tagħna. Is-sezzjoni li jmiss tal-Kummissjoni fuq l-istatus tan-nisa se tkun ibbażata fuq id-dikjerazzjoni ta' Beijing u l-pjantazzjoni. Ehm, dekrazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-istatus tan-nisa eh, nwaqfu diskrepanzi li hemm fid dekrazzjoni ta' Beijing u tkun pjattaforma għal eh, azzjoni u nimxu mal-impenji kollha illi ħadna 25 sena ilu. U rridu nżidu l-isforzi sabiex ikun hemm ugwaljanza u eh, drittijiet tal- tal-bniedem minn nisa u l-bniet ukoll. Aħna Rridu nenfasizzaw illi l proċess u l-progress eh, f'ħafna qsma għadu lura. Dana speċjalment meta nitkellmu fuq il fatt li risposti għal faqar kbir u qed naraw ukoll li hemm diskrepanza fil-parteċipazzjoni fuq ix-xogħol u t-teħid ta' deċiżjonijiet u ta' tmexxija dinja nisa ma nisim minnhom. U hawnhekk bżonn li jkollna aktar rizorsi finanzjarji. Meta niġu għan negozjati tal-dikjerazzjoni politika, importanti l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' tmexxija fl-ugwaljanzi eh, f'din l-ugwaljanza. Din hija marbuta wkoll mal-qafas legali u politiku u aħna rridu nimxu eh, nimxu mal-politika antitana. Importanti li jkun hemm l-ugwaljanza u l-ebda diskriminazzjoni, il-violenza għabbażi ta' sess, politika l-familja, aktar protezzjoni soċjali, xol tajjeb, saħħa reproduttiva u sesswali u anki jkun hemm konsens Ewropew fuq l-iżvilupp u il-ġabra tad dejta segregata din il, dan id-dokument ukoll għandha prinċipji ta' gwida fuq il-bidla fil-klima u l-użu ta' teknoloġija l-Unjoni Ewropea ħatuża dak kollu li tista' sabiex aħna nkunu nistgħu eh, naslu għal aktar progress u eh, insibu aktar ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. U l-Unjoni Ewropea wkoll ħad tkun qiegħda taħdem għal dekirazzjoni politika sabiex nirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet tan-nisa u dawk li qed jiddefendu id-drittijiet tan-nisa. Ħan promovu l-protezzjoni ta' drittijiet kollha tan-nisa. L-Unjoni Ewropea għalhekk ħad tkun qiegħda twiet li ħad proteġi l-soċjetà ċivili u tiżgura li jkun hemm ambjent tajjeb sabiex ikun jistgħu joperaw b'mod effettiv u issi jaħdmu fuq livell globali. Eh, min kifet eh, naraw, eh, qed naraw li qed nitugos il-Parlament u l konsil għandhom l-istess interessi u l-istess prinċipi u għalhekk aħna ħerqanin sabiex nisimgħu l-suġġerimenti tagħkom. President, membri onorevoli, fuq il-kwistjoni tal-ugwaljanza ta' bejn il-ġeneri b'mod partikolari, qed tajjeb qed tajjeb illi L-ugwaljanza mhijiex xi ħaġa separata mija xi ħaġa li taqqat lis-soċjetà kollha u l-ekonomija kollha. Għalhekk biex isir progress dan il-qasam irid ikun hemm l-integrazzjoni tal-miri kollha ta' benisessi fil-politiki kollha tagħna. Għalhekk għandna bżonn il-mainstreaming ta' bejn is-sessi. U ehm, mill-konklużjonijiet li saru f'Diċembru ta' sena l-oħra, il-Kunsill talbet illi konna strateġija tal-gwaljanza ta' bejn il-ġeneri u qed nħoggos il-Kummissjoni fil-fatt ħat tagħmel dan. Il-Kunsill tal-Bet anki eh, ta' li naħdmu fuq l-oqsma kollha ta' ugwaljanza u nitolbu sabiex niffokaw aktar fuq l-ugwaljanza ta' bejn il-ġeneri eh, fil-fażijiet kollha ta' tal-proċess ta' semestru Ewropew l aħħar net, nixtieq nitkellem ukoll fuq il-programm ta' ħidma tal-Konsil fix-xhur li ġejjin, aħna ħerqanin għal inizjattivi kollha li semmit il-Kommissjoni bħal pereżempju il-trasparenza fil-pagi u hemm bżonn li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Din hija importanti ħafna għall presidenza Kroata. Aħna bessinna nimxu mal-konklużjonijiet sabiex ikun hemm eh, kura fuq żmien twil u l-bilanċ ta' bejn il-ħajja u x-xogħol. Aħna nkomplu naħdmu wkoll eh, il fatt li ħafna nisa jieħdu sib jagħtu l-kura b'mod informali aktar mill-irġiel u din fetwa s-suq tax-xogħol. Fil-30 ta' Jannar il-Presidenza Kroata kellha eh, konferenza tal livell oli Fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-suq tax-xogħol. Ir-riżultati ta' din il-konferenza se tiġi eh, diskussa ehm, fil- fis-sessjoni tal-istatus tan-nisa fil-Kummissjoni tal-Ġus Maquda. U aħna ħankomplu naħdmu ehm, naħdmu fl-Unjoni Ewropea u anki l-barra mill-frontieri tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni nixtieq nitlob lill-Kummissarju Dalli sabiex titkellem. Nirringrazzjak. Membri onorevoli, grazzi ħafna tal-li inkludejtu l preparazzjoni ta' sessjoni, ta' 64 sessjoni tal-Kommissjoni tal-Nazzjonijiet Unite fuq l-istatus tan-nisa. Grazzi tal-inkludejtu fuq l-aġenda tagħkom. Dan huwa żmien tajjeb in-negozjati fuq id-dikjerazzjoni politika u l-preparazzjoni tal-dikjerazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, huma d u l-mira hi li csw tkun tista' jkunu jistgħu jaħdmu fuq dikjerazzjoni politika billi tkun fokata fuq l-implementazzjoni tal-impenji eżistenti. Fl-istess ħin qegħdin nkunu qed nagħmlu attivitajiet oħra sabiex ikollna idejat ġodda ta' kif nkunu nistgħu immexxu l qudiem l-aġenda ta' Beijing din hija e, l-saħħa tas CSW dan huwa post fejn nistgħu niltaqgħu niddiskutu l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi b'ħafna atturi fil oqsma differenti. Din tkun qed tirriċċelebra wkoll 25 anniversarju tal-Dikrazzjoni ta' Beijing u ħankunu qegħdin niċċelebraw ukoll il-75 anniversarju tal-Nazzjonijiet Uniti u l-ħames e, anniversarju tal-SDGs. U l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet mhijiex kwistjoni bista ġustizja, ġustizzja, imma hija xi ħaġa li tagħmel sens ekonomikament sabiex niżguraw illi n-nisa, l-irġiel, il-bniet u s-subin ikun jistgħu jilħu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Jiena rajt b'ħafna interess il-rapport tal-Segretarju Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti fejn fejn tkellem fuq il-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet madwar id-dinja dan huwa rapport tajjeb li kien bbażat fuq 167 reviżjoni madwar id-dinja u laqat differenti li seħħew f'reġjuni differenti madwar id-dinja. Rajna xi progress, però għadna ma avvanzajniex daqskemm xtaqna il-parteċipazzjoni tan nisa fix-xogħol eh, qed iżdied imma staġnat f'dawn l-aħħar ħames sniet. In-nisa xorta waħda għad ukoll qatt jieħdu ħsieb il-faċenti tad-dar eh, fil-maġġoranza tagħhom u hemm ukoll eh, m'hemmx biżejjed parteċipazzjoni tan-nisa meta mqabbla mal-irġiel u subbin in-nisa huma 25% aktar eh, probabbli li jgħixu fil-faqar. Il-stereotipi tal-ġeneri iwassal għal dawn ir-rotot li jieħdu n-nisa u l vjolenza fuq in-nisa wkoll hija xi ħaġa li għadha għaddejja. Issem problemi oħra bħal bidla fil-klima u t-teknoloġiji diġitali. Aħna rridu nużaw dawn il-bidliet ehm, unbidluhom f'opportunitajiet. Id-digitalizzazzjoni tista' tiftaħ ħafna bibien għan-nisa u l-bniet, iżda tista' tkun użata wkoll eh, b'tali mod illi eh, mill milli jitkellmu. U kif naraw l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi u l-emancipazzjoni tan-nisa hija importanti ħafna sabiex ikollna ehm, dinja ħjar biex inwaqfu l-polarizzazzjoni u teddit u konflitti. Importanti li jkun hemm riżorsi u opportunitajiet ġusti ehm, li waslu għal dawn eh, biex nwaqfu dawn l-inugwaljanzi. Jiena ħerqana sabiex nisma dan ir-riżoluzzjoni u nħogost li l-Parlament se jkun attiv waqt is-CSW. Il-priorità ta' bejn din il-priorità hija importanti ħafna lina, kemm fir-relazzjonijiet interni u eh, dawk esterni il-Kummissjoni se tkun qed tressaq l-istrateġija l-ġdida għal l-ugwaljanza bejn is-sessi f'Marzu u anki ħajkollna t-tielet pjantazzjoni fuq l-ugwaljanza ta' bejn il-ġeneri u l-empaċipazzjoni tan-nisa fir-relazzjonijiet esterni. Aħna ħankunu qed nsemmu dawn il-punti identifikati globalment u anki fl-Unjoni Ewropea. L-approċċ tagħna ħajkun bbażat fuq il-mainstreaming ta' bejn il-ġeneri fl-osma kollha It-task force fuq l-ugwaljanza eh, għandhom eh, membri mill-servizzi kollha tal-Kommissjoni u mill-EAS. Dawn ħajkunu fundamentali. Imbagħad ħajkun hemm miri e, e, e, immarati. Ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu fuq diskrepanza bejn il-pagi u jkun hemm aktar miżuri ta' trasparenza. Ħan aktar miżuri wkoll biex inwaqfu il-vjolenza fuq in-nisa u ħanaħdmu wkoll Eh, għal boards tal-kumpaniji li huma aktar bilanċjati. Jiena ħankun ħerqana wkoll sabiex nisma' l-opinjonijiet tagħkom u nkomplu niddiskutu dawn l-idejat. Nixtieq nirringrazzjakom għal darboħra talli poġġejtu dan is-suġġett ta' CSW fuq l-aġenda tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, issa nibdew mill-PPE naddu għas-Sinjura eh, Francis Fitzgerald. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq eh, Ningrazzakom ta' dawn iż-żewġ eh, diskorsi li smajna. U dawn huma l-prioritajiet li għandna nippreżentaw fil-konferenza tan nazzjonijiet Uniti, il-lingwaġġ huma tajbin, il-lingwaġġ huwa tajjeb u naħseb għandna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nresqu dak li smajna llum. Il-prioritajiet jiġifieri li semmew eh, in-nies f'dan il-Parlament. Dawn huma l-prioritajiet illi aħna rridu nresqu fin nazzjonijiet Uniti. Huwa ċar li sar progress imma xorta waħda tem kwistjonijiet serji li għadhom jaffettwaw in-nisa madwar id-dinja. Irridu ninnotaw ukoll illi wara l-konferenza ta' Nairobi fuq l-iżvilupp l-Istati Uniti ma, ma firmawx l-istqarrija fl-aħħar tal-konferenza. Din hija xi ħaġa serja. Kifet, kifet, eh, din hija 25 sena tal-anniversarju tal-verżjoni tal-frażi ta' Hillary Clinton illi eh, li tkellmet fuq id-drittijiet tan-nisa u hemm bżonnhom żgur qatt hemm bżonn isir iktar isir iktar bidla. Naħseb din hija kwistjoni ta' implementazzjoni, hija kwistjoni ta' miri u monitoraġġ. Importanti wkoll li jkollna il budgets Naħseb dan huwa element importanti ħafna Eh, fil dibattiti mal-Nazzjonijiet Uniti din is-sena. Irridu noqogħdu attenti wkoll għal ċertu attitudnijiet illi għadhom jeżistu naraw sessiżmu fil-ħajja ta' kuljum. Din hija importanti li nindirizzawha, eh, speċjalment ir-rapportaġġ ta' nisa Eh, ta' dawn in-nisa u eh, anke meta nitkellmu fuq il-kwotas smajna ċertu kritika fuqhom illum. X'taħseb in-Nazzjonijiet Uniti fuq il-kwotas? Dan din hija miżura meħtieġa proviżorja kif eh, qed tgħidilna nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna. Issa mill-SND ngħaddu għall onorevoli Fritzon. Għal-minuta. dalli! Grazzi. L-aħħar e darba l darba li kont eh, New York kienet ħasra l-Unjoni Ewropea ma kellix strateġija ta' ugwaljanza. Issa aħna nistgħu nirrappreżentaw il-Parlament u niżguraw li l-Unjoni Ewropea tieħu timxi ma' dan is-suġġett b'serjetà kbira. Sinjora dalli ppreżentatilna din l-istrateġija u hekk nisa jkun jistgħu jnaqdu flimkien fin-Nazzjoni Uniti u din hija xi ħaġa ta' importanza. Il-nisa jipparteċipaw fin negozjati tal-paċi u jina ħerqana wkoll eh, mix-xogħol għax-xogħol tan-nisa fil-Kummissjoni. Importanti li n-nisa jkollhom id-dritt tal-kura u niġildu l-violenza fuq il-nisa u t tfajliet. Importanti li jkollna eh, strateġija ta' gwaljanza fil-qasam ehm, tal-klima. Din hija importanti ħafna għall nisa u l-bniet kollha kif ukoll għall-irġiel. Grazzi ħafna. Issa għal-renew għandna l-Honorable Raffaela. Għal żewġ minuti. Aziza kommissarju, il-drittijiet eh, tan-nisa huma drittijiet tal-bniedem u jiena ma nixtieq ngħix f'dinja li m'għandix għalfejn n-enfasizza dan il-punt. Eh, l-irġiel u nisa ta' din il-ġenerazzjoni qed jaħdmu sabiex għan nkunu nistaw navvanzaw f'dawn l-osma. Aħna ma nix nieħdu dawn il-drittijiet bħala ovvi u lanqas għana nihdu s-soċjetà eh, demokratika tagħna bħala xi ħaġa għaliex drittijiet għadhom qed jiġu jibqgħu jiġu sfidati u għatem ġlieda organizzata kontra n-nisa naħseb li għanna bżon nur l-impenji tagħna u nużaw il-vuċijiet tagħna sabiex noħolqu Ewropa iktar soċjali. Ewropa iktar inklusiva fejn għanna l-istess opportunitajiet, inkluż għan-nisa, din il-mozzjoni u riżoluzzjoni hija l-impenn minnaħa tagħna sabiex ikollna aġenda Eh, tajba eh, qoddim in-Nazzjonijiet Uniti għall-emanċipazzjoni tan-nisa pala eh, rappresentanti ta' ċittadini tagħna nafu li huwa importanti illi nuru l-azzjonijiet tagħna għall-aġenda tal-2030. In-nisa jridu jkunu qed jipparteċipaw f'kollox. Din hija importanti wkoll għall-iżvilupp sostenibbli. L-2020 huwa hija sena fejn aħna jkollna l-gwaljanza u emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet kollha. U jiena wkoll nilqa l-istrateġija eh, minn għand is-sinjora dalli f'Marzu. Eh, Fit-8 ta' Marzu ħankunu qegħdin qegħdin eh, niċċelebraw l-avvanzi tan-nisa man kien ħarsu lejn dak kollu li għadu jrid isir. Pereżempju, intejbu l ta' tan-nisa fis-swieq tax-xogħol Eh, anki iktar faqar fost nisa din ma stax titkompla. Jiena nitlob għalhekk il-Kummissjoni sabiex tieħu jieħdu azzjoni sabiex niżguraw li nisa jirħu il-miri tagħhom ikollhom aċċess ġust għal suq Eh, tax-xogħol eh, kif għandna fis-soċjetà tagħna. Ejja nkomplu nużaw il vuċi tagħna u nirrikonoxxu il tiġi tan-nisa kollha kullimkien. U qed nħoggosir nkun qed nipparteċipaw fl-64 sessjoni fuq l-istatus tan-nisa li xekk nuru li aħna qed noħduha bis-serjetà. Grazzi ħafna. Issa għal ID ngħaddu għal Kristina Anderson għal minuta u nofs parlament spricht Aħna pala eh, Parlament Ewropew qed nitkellmu fuq il-prioritajiet li jmiss fuq il-CSW u jidher illi id-dritti tan nisa jistgħu jissaħħu jekk l-abort fl-aħħar ikun jista' jiġi aċċettat bħala ehm, forma ta' kontraċettiv de facto u eh, anki importanti li kunem drittijiet għal LGBT u eh, indipendenza tan nisa tkun possibbli jekk ikunem eh, ikunem kwotas legali dawn għandhom jiġu imposti. Dawn kollha qed tgħiduhom kemmi disproporzjonata, kemmi redikola u kemmi sessista dawn l-idejat kollha. Isna qed ngħidu li kieku mingħajr l-Unjoni Ewropea nisa ma jaslu kien fil-ħajja. Kull min irid isaħħaħ il-drittijiet tan-nisa għandu jiżgura illi għandna kontrolli fil-frontiera, jiġifieri n-nisa ma jiġux importati biex jiġu żati mill-irġiel u eh, rridu naraw illi kollna spazju sikur fis-soċjetà. Din maġġoranza eh, ħaqnija fl-Ewropa u hija karatterizzata wkoll fid-diversità tal-umanità. emmin eh, jiddeskrivi l-immigrazzjoni bħala diversità b'mod ċiniku u allura naħseb għandna nneħħu dawn ir-regoli tal-kwota su riżoluzzjonijiet stupidi u nippruvaw nindirizzaw l-irwol tan-nisa u aħna bħala parlament għandna nistaqsu x'istgħu nagħmlu aħna biex verament nagħtu protezzjoni lin-nisa. L-Onorevoli Vana. Grazzi ħafna, President, kollegi. Dak il ċar minn dan id-dibattitu tal-lum huwa li dak li aħna bħala Parlament, Kummissjoni u Kunsill nistaw irridu niġġieldu għalih, irridu niġġieldu kontra il-kazbir eh, ta' din il-ġlieda għal l-ugwaljanza bejn is-sessi. Irridu anzi li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi floqsma kollha. Id-dikjarazzjoni ta' Beijing huwa l-iktar qafas komprensiv politiku għal dan is-suġġett 25 sena wara aħna fl-Ewropa għandna obbligu li nkunu pionieri globali fil-multilateralizmu. U biex inżommu sot u naħdmu flimkien. Aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew għandna riżoluzzjoni ċarri se nifutaw fuq għada u nittamaw illi il-Kunsill se jieħu pożizzjoni ċara. U jirrikonoxxi l pjattaforma ta' Beijing u jieħu pożizzjoni għall-Ewropa. L-Onorevoli Vishnevska. Grazzi ħafna, President, Signuri il-Komitat għal drittijiet tan nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi għamel diskriminazzjoni kontra il-gruppi politiċi żgħar u jċaħadhom mill-dritt li jirrappreżentaw il-votanti tagħhom fil-Komitat annwali fil-din eh, il-laqa għal status tan nisa fi New York. Għalhekk il-leħen tan nisa konservattivi Eh, in-nisa li jridu jikkonċiljaw il-ħajja professjonali ma' dik tal-familja eh, huma nisa illi ma eh, mhumiex arretrati il-ħajja hija l-ola valur dawk li jiġġieldu favur il-ħajja ma jistgħux jitqisu bħala nies li huma waqbaqgħu lura dawk li jgħidu li l-abort huwa dritt tal-bniedem li u li l-abort huwa eh, mezz ta' kif wieħed jippjana familja. Dik hija eh, dak huwa mezz ta' kif wieħed jimmanipola kwistjonijiet tal-ġeneru. Ivvotaw favur ir-riżoluzzjoni li mingħajr ħafna ideoloġiji bla bżonn eh, tieħu ħsieb l-interessi tan-nisa. Signora Rodriguez Palo. Laqqas il-gwe mu se jkun irrappreżentat sinjuri tal-Kunsill. Aħna qegħdin prezenta proposta ta' riżoluzzjoni li fiha sensilla ta' rakkomandazzjonijiet li huma importanti għannisa fl-Unjoni Ewropea. Imma aħna jdilkom li ma tantx qed narakom tħabbirku il-Kunsill huwa dak dik l-entità fejn weħlu l-inizjattivi l-iktar importanti għan-nisa pereżempju għandna direttiva kontra il-diskriminazzjoni li la imwaħla fil-Kunsill għal 10 snin. Beħsiebkom tagħmlu xi ħaġa l-Istitut tal-Ugwaljanza bejn is-sessi qed jgħidilna li qegħdin mixjin pass ta' nemla u l-Unjoni Ewropea ma ratifikax il-Konvenzjoni ta' Istanbul minħabba l-bojkot fil-ċerti stati u anki grazzi għal lobbies reliġjużi li appoġġaw il-kampanji kontra l-asa fil-partijiet kollha tad-dinja. Oħrajn qegħdin jippruvaw jittrattaw in-nisa bħala inkubaturi u magni ta' riproduzzjoni skjavi tal-partners tagħhom il-gvernijiet. Huma wkoll li jirnexxilhom li fl-Unjoni Ewropea tilleġisla kontra kontra drittijiet ta' sessuali u riproduttivi. U dana huwa ħażin huma wkoll jridu jeliminaw l-edukazzjoni ugwali fl-istati u jikkriminalizzaw il-gruppi LGBTIQ. Ma ninsewx illi l-Polonja, l-Bulgarija, l-Ungarija u l-Slovakkja qegħdin imexxu rezistenza brutali kim sejħa kontra dik li nsejħu l-ideoloġija tal-ġeneru. Għaw nisaw hawnhekk f'dan l-emiċiklu li se iqisu il-vjolenza kontra n-nisa hemm bżonn li aħna